spiċċa d-dibattitu l-votazzjoni s-sirada fl-ofsenar u issa nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Jiġifieri dibattitu konġunt dwar l-ordni ta' investigazzjoni Ewropew u il-mandat ta' arrest Ewropew. Mejlo und Frau Latford und ich darf beiden Berichterstattern. Dawn huma ir-rapporti tal-Onorevoli Melo u l-Onorevoli Ledford u ħanibda bil-Onorevoli Melo. Nadilu l-kelma. Grazzi ħafna Aziz President, Signora Komissarju, l-adozzjoni ta' din id-direttiva ser tkun bitċa aħbar kera għal dawk li jiksru il-liġi fl-Unjoni Ewropea u bitċa għodda tajba u utli għal dawk li jinvestigaw dan it-tip ta' kriminalità. il il fat li għafna żona Schengen kienet eh, kien pass fundamentali iżda dan fisser ukoll illi il-kriminalità tista' tinferex iktar u l-atti kriminali jsiru b'aktar faċilità. Però din lodda li għanna fidejna ser eh, tippermettilna illi nittrattaw il-kriminalità transkonfinali bħal eh, per eżempju traffikar ta' droga, il-pedofilija, traffikar tal-bnedmin. Dawn il- eh, din il-kriminalità kollha li ssir b'mod transkonfinali ser tiġi kumbattuta uh, eh, bħal pal kas McCain uh, kien seta jibbenefika minn odda ta' dan it-tip għaliex kien jinvolvi żewġ pajjiżi, ir-Renju Unit u l-Portugal. Uh, Pero Zommu f'moħkom illi din il-bicċa qodda mux ser eh, taffetwa il-prinċipji legali prinċipali li jinsabu f'artiklu 6 li ħajġri huwa illi jkun hemm awtorità ġudizzjarja li xorta tittivalida u um, eventualment il-persuna akkużata tiġi mresqa u dimqorti fi stat membru jew fieħor. Hemm ċerta uh, passi li tieħdu sabiex tikkiseb l-evidenza u dawn ser ikunu b'bażi tal-rikonoxximent reċipriku bħal per eżempju ħajkun hemm smieħ ta' xhieda, eh, nieħdu kampjuni ta' DNA, u anka ġbir ta' informazzjoni fuq kontijiet u transazzjonijiet bankarji Dawn il-miżuri kollha u din l-informazzjoni kollha ser tiġi maqsuma bejn l-istati membri u jekk ikun hemm bażi soda sabiex ikunu nistgħu niġru sabiex dawn nirrifjutawhom allura l-istati membri involuti jistgħu jirrifjutawhom barra minn hekk hemm ukoll id-dritt għal leġittima difiża dan huwa importanti Eh, għall-istat ta' dritt. Dan il-prinċipju ser jibqa' jiġi rispettat il-persuni li jiġu interrogati jistgħu jibbenefikaw bisħieħ minn dawn id-drittijiet. Ikollhom id-dritt li appellaw ukoll u għalhekk li qed nagħmlu huwa li innaqsu il-burokrazija ser tkun pass pożittiv ser inkomplu saħħu l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku u ser ikunem rabtiet aħjar u networks aħjar bej dawk li kunu qed jinvestigaw il-kriminalità fi 28 stat membru kollha involuti. Uh, barra minnek f'każijiet ta' negozjati twal u dejjima li kunu komplessi irnexxilna niksbu r-riżultat illi jiena personalment set sodisfat ħafna minnu għalhekk jiena Eh, Signor President, nixtieq għal-jom nirringrazzja il- persuni kolla li kienu involuti il-presidenza, eh, il-presidenzi Daniza, Litwana, eh, Irlandiza, nishtiq nirringrazzja u koll l-rapporter oħra li ħadmet miej, Sara Latford, is-Sur Kirkop, is-Sur De Jong u il-kull min profdi li għajnuna anka l-Sur Pascal servizzi legali. Grazzi ħafna, Signora Latford issa. Grazzi ħafna, Sur President. L-adozzjoni ta' rapport tiegħi rigward il-mandat ta' arrest Ewropew ser jagħmel se jagħti kontribut utli għal zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Ewropa. Passur Melo jien nirringrazzja li shadow rapporters għal kooperazzjoni eċċellenti tagħhom il waslet għal livelloli ta' konsens uh, u saru bidliet meħtieġa fir rigward tal-EAW il-mandat ta' arrest Ewropew. Dawk kollha li parteċipaw fid-dibattitu qed jappoġġaw bisieħ dan ir-rapport u naħseb li dan huwa pass pożittiv ħafna. Aħna rajna wkoll valur miżju tal-Ewropa u e, kien hemm ukoll professur Anbegen u l-professur Dunbergen illi offrew li assistenza minna nirringrazzjom għal dan. Il-LAW tejn sabiex nitrattaw kriminalità transkonfinali komplikata, f'każijiet komplikati. Jien appoġġajt appoġġejt dan il-proċess naxil sanilu u kontenta li għamilt dan. Ta' kull sena numru kbir ta' persuni jiġu imresqa eh, E, b'mod iktar maġġel permezz tal-EAW meta mqabbel ma' leġiżlazzjoni ma' proċessi li jsiru fuq livell nazzjonali. Naħseb illi l-EAW tista' titqis bħala l-euro f'dan il-kamp tal-kamp ġudizzjarju. Iżda importanti illi na il-kibza kien hemm bżonn illi insaħħuha. Uh, U uh, sfortunatament l-opinjoni ta' xerta MEPs ma kienx qed tiġi mismuha. Bekk kienem ħafna kritika uh, fil kuntest tal-JW, uh, però pero għawek namel dis, irrit namel distinzjoni bejn ċerta bejn ċerta kritika li ma kienx kostruttiva. U il- um, l-azzjoni li ma tkunx koordinata ma tejnx uh, eh, f'dan il-qasam tal-proċessar ta' dawn il-persuni li jkunu akkużati. Għalhekk jekk naħdmu flimkien bħala Unjoni Ewropea kollha nistgħu niżguraw li jkun hemm uh, effiċenza ġudizzjarja fil-waqt li nħarsu drittijiet tal-persuni suspettati u akkużati. Barra minn hekk aħna nsejħu l-Kummissjoni sabiex tippreżenta soluzzjonijiet leġislattivi fih dan uh, sena sabiex Eh, inkunu nistaw naraw dan ir-rapport iġi tassew implementatu. Jiena jekk nerġa' niġi eletta għal mandat ieħor ser inkompli nisħaq sabiex dan isir. U importanti li kompla d-dibattitu mhux biss rigward il-EIO, l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea. Eh, importanti li nirrispettaw il- kwestjoni tal-proporzjonalità, ġifiri l-autorità trid tara jekk ux qed hemmx eh, biżejt bażi ux et jiġi rispettat dan il-prinċipju tal-proporzjonalità u anka il-drittijiet tal-persuna tkun qed tiġi mres aw jridu ġu mħarsa. Barra minn hekk, iż-żewġ rati f'żewġ pajjiżi jkunu jistgħu jagħmlu skambju ta' informazzjonijiet sabiex li jgħid ma tiġix użata b'mod ħażin sabiex uh, tkun qed ixejjen id-drittijiet tal-persuni li jkunu qed imresqa. Din mhijiex il-mira tal-EAW. L-individwi m'għandhomx għattaw um, żminijiet twal ħafna f'stabilimenti ta' detenzjoni sakemm ma jiġu mresqa qudiem il-qorti u uh, l-IO għandha taffi mill-pressjoni fuq l-EAW u flimkien għandhom jaħdmu b'mod aħjar jiena ser inkopri punti oħra fil-kummenti ta' eluq tiegħi iżda qed nistenna aspetti pożittivi eh, kummenti pożittivi minn ħata Sinjura Redding. Thank you very much. Grazzi ħafna li Sinjura Latford. Eh, Sana dirkelma kelma li Sinjura Redding. Mela. Iva, nibda fuq il-rapport tal-Onorevoli Melo. Il-Kummissjoni ħadet nota tal-tejm il-intlaħaq bej il-Konsil u l-Parlament rigward din inizjattiva tal-Istati membri illi jintroduċu ordni ta' investigazzjoni Ewropea f'kwistjonijiet ġudizzjarji. Din tista' tkun għodda tajba sabiex niġildu l-kriminalità transkonfinali u nejnu sabiex il- persuni li kunu wetqu atti kriminali jiġu mresqa akkużati. Jekk però din biċa qodda tintuża tajba, din qed tipprova eh, tissostitwixxi eh, l-deċiżjoni qafas dwar il-mandat eh, ta' arrest. Nixtieq ngħidilkom illi din tal-aħħar ġiet adottata mill-Kunsill fl-2008 u implementata f'żewġ stati membri biss il-Komissjoni tittama illi l-affarijiet issa din id-darba imorru jimxu b'mod differenti. Qed tistenna l istati membri jimplementaw id-direttiva kif suppost u fħin f'waqtu ħalli eh, din ma taqax fuq widnejn torox kif eh, ġara fil-passat. Reċentament il-Kummissjoni publikat rapport rigward l-implementazzjoni ta' tlet direttivi li kienu qabel tħul eh, ta' seħ ta' trattat ta' Lisbona relatati ma' detenzjoni. Eh, rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi, supervizjoni qabel ma tittieħed sentenza u ordnijiet ta' proibizzjoni l-idea illi kun hemm iktar konformità bejn is-sistemi ġudizzjarji tal-Ewropa u dan huwa pass importanti sabiex ikun hemm żona unika ġudizzjarja Ewropea u sabiex din taħdem. Minkejja illi il-data ta', ta meta dan kellu isir ila li għaddit nofs l-istati membri għadhom mamlux trasposizjoni ta' din id-direttiva fil-leġizlazzjoni nazzjonali tagħhom. Il-ħarsin ta' zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja kif stipulata f'artiklu 3 ta' trattat tista' tiġi mħarsa jekk l-istati membri jimplementaw kif suppost l-odda li dwarhom ikunu qablu. Nixtieq nirringrazzja lill rapporter Nuno Melo u shadow rapporters tiegħu għal biċċa xogħol eċċellenti. Il-Kummissjoni tilqa dan il-din l-odda u il-xewqa tagħhom sabiex jissalvagwardjaw id-drittijiet fundamentali tal-bnidem. Din kienet biċċa xogħol utli u tisħaq l-importanza tal-Parlament Ewropew fil-proċedura ta' kot deċizjoni. Issa rigward il-rapport ta' Sinjura Latford. F-dibattitu reċenti li sar li saret f'dan li sar f'dan il-Parlament jiena iddifendejt il-drittijiet ta' ċittadini relatati mal ċaqli ħeles eh, fl-Unjoni Ewropea. Iżda, il-frontieri miftuħa ma jfissirx illi il-persuni jkunu wet u għat kriminali jistaw eh, jistaw jamlu dan minar ma jiġu ikastigati ta' dan. U għalek illi sal-2004 għanna bicċa odda tajba dik tal-sistema ta' konsenja illi tiżgura illi kemm il-persuni suspettati u dawk li kunu ġew akkużati ma jistaħbewx f'din biex ngħidu hekk f'din iż-żona ta' libertà sigurtà u ġustizzja. Eh, qed nirreferjaw hekk għal persuni li jkunu Eh, għamlu atti ta' kontra eh, l-tfal, atti ta' pedofilija eh, illi kienu qed jistaħbew fi stat membru partikolari. U grazzi għal l-EAW ħafna terroristi issa qed jirrispondu għal għal atti illi huma għamlu. L-EAW hija odda ġudizzjarja importanti ħafna. Ma jfissirx li din l-odda hija perfetta u li memx lok għal titjib. Il-Kummissjoni ġaqalet dan u nfakarkom fil-rapport ta' implementazzjoni tal-2011 illi fih il kummissjoni qalet illi hemm lok għal titjib bħal per eżempju biex nevitaw l-użu eh, ta' l-EAW għal eh, atti ta' kriminalità li mhumiex serji ħafna l-reati li mhumiex serji ħafna. Min, iġifiri li huma minuri. Jiena nirringrazzja liż żewġ rapporters eh, għal mm, għal punti li għajmu fil-rapporti tagħhom u dawn ser ikunu kienu biċa xol tajba sabiex ikolna sistema ġudizzjarja unika Ewropea. Ġiġa qed nindirizzaw uħut minn dawn il-kwistjonijiet illi tqajmu fir-rapport ta' Signor Letford, pal per eżempju eh, fil-kas tal-ħarsin ta' drittijiet fundamentali. Uh, Issa direttiva li qbilna dwara għad dritt tal-interpretazzjoni u traduzzjoni, id-dritt tal-informazzjoni dwar id-drittijiet, dritt għal eh, avukat. Dawn huma ġiġa drittijiet li f'xi stati membri huma stabiliti iżda sfortunatament f'xi stati membri dawn id-drittijiet għadhom mhux qed jiġu rispettati dawn huma għodda importanti għall aw Per eżempju, persuni li kuma suġġetti għal mandat ta' arrest ser ikollhom avukat kemm fil pajjiż taħruġ kif ukoll fil-pajjiż fejn tkun qed issir l-eżekuzzjoni ta' sentenza. U jekk il-persuni però li jaqaw li in minn din eh, u fejn mhux qed jiġi applikat li AW m'għandhomx dan id-dritt u għalhekk jiena ngħid l-isfortunatament hija ħasra li hemm xi stati membri li mhux qed jipparteċipaw eh, tlet direttivi rigward il-drittijiet proċedurali huma importanti, il-Parlament dejjem appoġġana f'dan il-kontestu u nixtieq nirringrazzja ħaltan. E, eh, nixtieq ukoll nitkellem dwar il-proposta reċenti rigward l-għajnuna eh, legali, l-aspetti proċedurali għat-tfal u il-persuni eh, suspettati vulnerabli. Dawn kollha ser jgħinu u ser jikkomplementaw il-LAW. E Jiena nixtieq li dawn li l-odda kollha jitpoġġew fis-seħ kif suppost u jintużaw mill-Istati Membri sabiex jiġu eliminati qualsiasi lakuni li jeżistu madwar l-Ewropa. Onorevoli Membri, fil-rapport patt li għanna u dimna li jgħidablu għet jitberġa f'kuntest ikbar bħala odda ta' rikonoxximent reċiproku bħala parti mill-deċiżjoni għafas ta' eh, ordnijiet uh, diversi. Kif ġiġa il komissjoni ġiġa implementat rapport illi rajna illi dawn id-deċiżjonijiet mhux qed jiġu implementati u mhux qed issir trasposizzjoni tagħhom fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u Eh, għalhekk inħossu illi li nerġgħu niftħu dan id-dossier eh, ikun wis prematur għaliex l EW għadu mhux qed jiġi implementat bisħiħ partikolarment l-odda tal-rikonoxximent reċiproku. Meta il-Kummissjoni ikolla eh, setat <clears throat> taksur bisħiħ, Eh, u dan ikun il-kas f'Diċembru ta' din is-sena u mbagħad inkunu nistgħu naħdmu lejn l-implementazzjoni sħiħa ta' għodda bħal pereżempju il-European Supervision Order illi jista jaħdem 8 fit ma' każijiet fejn kun japplika li AW. Para minnek intom tlabtu kol għal finanzjament għal eh, networks ta' taħriġ fil-kontest tal aw dinja hija xi ħaġa qawa u li ġiġa qed issir u aħna ser inkomplu b'dawn l-isforzi para minnek aħna nifmu u koll l-importanza ta' data li ta' min wieħed jista' joqgħod fuqha u f'dan l-ambitu aħna żviluppajna kwestjonarju ġdid sabiex nistudjaw aktar id-data relatata mal-EAW. Għalhekk, onorevoli eh, membri, nassikurakom illi x-xogħol tagħkom ser ikompli eh, itejjeb il-ħidma tagħna fl-EAW. Grazzi ħafna, Sinjura Viċi President. Issa il-kellimi li jmiss huwa l-Onorevoli Kwelo. President, Vice President, kollegi, illum qed nitkellem fisem il-PPF, kapaċità personali u anka f'Kingerve li kellha titlaq minn Strasberg kmieni minħabba li kellha xi ehm, affarijiet urġenti. Mista noqogħdu aħna hawnhekk nagħtu definizzjoni ta' demokrazija jew istat ta' dritt jew il-kredibilità tal-ġustizzja jekk ma jkollokx ehm, indipendenza fil-ġudizzjar u eh, jekk da ma jaħdimx f'perodu ta' żmien kredibbli. Strumenti pali IW li IO huma strumenti importanti ħafna biex wieħed jikseb din il um, possibilità li ġilet kontra l-reati u ankam um, eh, biex nġildu fuq kontra dawn ir-reati fuq livell transkonfinali. L-implementazzjoni tal-EIW tejna biex inkunu nistgħu nagħmlu daw trasferimenti fl-Unjoni Ewropea u hija um, l-iktar ħaġa importanti fil-kooperazzjoni ġudizzjarja u bejn il-pulizija kien hemm ovvjament uh, problemi uh, żgħar ta' implementazzjoni anke hemm xi sfidi marbuta mal- um, Eh, nuqqasa bilanċ eh, u nuqqasijiet eh, u differenzi fil ġijiet bejn istati membri u bejn istati membri u ieħor anka minħabba prassi li hija inkonsistenti anka fir-rigward tal-garanzijiet legali u għalhekk dan ovvjament ħoloq ċertu inċertezza. Per eżempju, il-nuqqas fil ta' verifika tal-proporzjonalità u in u anka l-inkonsistenza fl-implementazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar li standards minimi tal-drittijiet proċedurali li permettu bilanċ aħjar fl-Unjoni Ewropea. Dawn nisemmaw fil-rapport jina nifraħila l sinjura Latford ta' xija dejjem eh, ħadmet fil-qasam tal-drittijiet um, fundamentali. Eh, nix triq li fil-fatt hija eh, titqis bħala eżempju tal din il-ġlieda tal-drittijiet fundamentali nixtieq nifraħ ukoll l rapporter um, eh, Melo għal xogħol eċċellenti li anka permezz ta' dan ix-xogħol eċċellenti aħna wasalna qbil mal-ewwel qari dan id dozzer kienet kumpless eh, mill-bidu net il-EAW um, il-EIO tkun importanti ħafna u koll din id-deċizjoni ħat t-laħan bil-mod il-mod u e, kollam nizla fija u koll pakketta drittijiet proċedurali għanna il-proporzjonalità, il- l-ispendens su uh, punti oħra li hemm li permezz tal-arfin reċiproku ħajajnuna biex uh, nbidlu l-qafas li għanna palissa li huwa frammentat ħafna kumpless u għalhekk li uh, kien hemm anke falliment ta' eh, dan il mekanizmu tal-EI Oh, u kien hemm biżgħu stati membri li implementaw dan l-istrument nispera li issa dan l-affarijiet ikunu differenti u li kien hemm monitoraġġ aħjar issa eh, anka tal-nuqqas implementazzjoni ta' din il-liġi komunitarja mill-istati membri. Grazzi ħafna il-kellim li miss. l-Onorevoli Sipel. Grazzi ħafna l-EAW supposta sikura li persuni eh, suspettati jistaw jiġu estraditi għal pajizi oħra f'qasir żmien. Sfortunatament kien hemm u għatawn problemi fl-implementazzjoni ta' dan l-istrument. Eh, detenzjoni ta' xarxur, per eżempju, eh, li eh, seħħet ehm, ehm, għal persuna 23 sena li kienet mizmuma fil-Polonja il eh, ija kella l-enfitamina l-użu eh, personali imma tpoġġiet ehm, taħt sentenza sospiża għal xar xhur marret fir-Renju Unit irnexxiela ssib xogħol kellha anke tarbija u Eh, ħarġet din il daħreġan il-mandat ta' arresta li issa spiċċat bla xogħol il-tifel kellu jittieħed u jitpoġġa taħt għant eh, eh, istituzzjoni soċjali. U għalek f'dan il-kas partikolari kienem ħafna problemi li kienu marbuta ma' nuqqas tal-implementazzjoni tal-liġijiet komunitarji għandu jkun għal fiduċja fil-liġi eh, il-proċeduri jridu ġu applikati b'mod tajjeb għalhekk aħna nsejħu lill-Kommissjoni biex fi żmien ta' sena toħroġ bil-proposta leġislattiva biex tagħmel riforma fil-EAW. F'kull każ individwali qabel ma toħroġ din l-EAW il-gravità tal-offiża u il-possibilità ta' alternativi għandhom jiġu studjati. Jekk eh, stat jiprovdi evidenza illi id-drittijiet fundamentali qed jiġu violati, allura dan jista' jekk irid jagħmel rifjut ta' dan ta' din l-applikazzjoni li AW u l-persuna illi tkun ħad tiġi estradita tisa' ukoll għandu jkollha dritt li tappella l-użu massiv tal-EAW f'ħafna każijiet Eh, wassal għal eh, din eh, l-opinjoni tagħna li għandu jkun hemm ċertu drittijiet pal drittijiet legali li wieħed ikollu għarfien ta' x'numa drittijiet li huma għandu jew għandha u din informazzjoni qed tittinata. Jista' jkun jsiru żbalju xorta waħda ma jrid ikun hemm regoli anke għall ehm, ordni Ewropea ta' investigazzjoni li e għaj Oh, Aħna il-Soċjodemokratiċi ħossu li maħniex qegħdin iddubitaw din EAW AW ma rridu noqogħdu attenti. Aħna għalhekk naqblu mal-rapport um, tal-Baronessa Latford rridu kunem hemm proposta leġislativa biex insolvu dawn il-problemi u l-Istati membri u koll rridu jassikuraw illi dawn um, iżommu ma' responsabiltajiet tagħhom biex eh, kunem il-ħarsin ta' drittijiet um, tal-persuni li kunu li tkun fuqhom ħatġi applika tal IW. Grazzi ħafna l-Sinjura Sargentini, grazzi ħafna President il-ħodor jappoġġaw li IW. Din tista' tkun fil-fatt strument e, e, importanti ħafna pero ma jfissirx laqas li l-persuna ħatkun ikkondannata Eh, għax irtu kunem l-investigazzjoni. Aħna u kol naqblu mal-proporzjonalità u anka l-eċessjonijiet, irritu kunem u kol il-ħarsin ta' drittijiet fondamentali. Huwa veru li tkun hemm il-fiduċja, imma l-fiduċja tikolla eh, tkun marbuta mal-kontroll. Eh, għandu jkun hemm ukoll id-dritt li wieħed jirrifjuta l aw u Eh, jekk da ma jseħx dan ħajwasal u wassal fil fat għal ħafna sofferenza minħabba li persuni ġew estraditi minn pajjiż għal ieħor u ġew detenuti f'sitwazzjoni tu kondizzjoni żiena ħafna. Jiena sħat fuq dan eh, anka mal-Kommissjoni u anka mal-Kunsill u dejjem qed illi dan huwa eh, dannu sekondarju U dem għallu li dan kien dannu sekondarju imma mm, ma nasibx li eh, min ikun qed isofri jara l-affarijiet bl-istess mod. Issa il-Kummissarju Redding qed tgħidilna li reviżjonijiet ridu jsiru fuq meta ta' żmien twil għalek dan ifisser li mhux qed tifhem il-gravità tas-sitwazzjoni ilna għaxar snin f'din is-sitwazzjoni bin-nuqqas ta' proporzjonalità mingħajr maħna edin inqisu il kondizjoniet ċertu ħabsijiet il-drittijiet irdu jkunu l-istess kollim kien ma dan mhux qed iseħħa l-arfin reċiproku mhux bil-fors qed wassar għal fiduċja neċessarja. l fiduċja importanti ma jrid ikun hemm il-kontroll Jiena naqbel mal-Onorevoli Lutford illi irrid ikun hemm revizjoni ta' din li AW u din qed nistennija din ir-reviżjoni. <sighs> Billi Eh, wieħed ma jkollux evidenza permezz ta' video ta' dak li jkun seħ ma jfissirx l-affarijiet ma jkunux seħħow. Għalhekk kiena qed nistenna risposta minnaħa tiegħek ukoll għax is-sitwazzjoni eh, eh, hija kif għandi kemm spjegajt. li AW għanda valur importanti ħafna biex ġildu kontra l-kriminalità u terrorizmu jina nifraħ um, l-Honorable Melo u um, l-Baronessa Latford. Um, aħna benifikajna f'pajjiżi minn dan eh, ġew estraditi persuni li kienu kienu suspettati minn ħafna affarijiet, b'ħafna reati differenti u anka terroristi. Qabel kienet tkun diffiċli ħafna din l-estradizzjoni u mhix xi ħaġa li jiena nixtieq nerġgħu nduru lejha qegħdin ngħixu fejn terrorizmu uh, fuqna kuljum anka reati kriminali transkonfinali f'din id-dinja ġdida moderna il-kooperazzjoni ta' dan it-tip uh, hija importanti, però tkun hemm ukoll il-bilanċ, il-proporzjonalità u l-monitoraġġ. Il-proporzjonalità hija importanti ħafna u din hija l-offer ta' diskussjoni tagħna li jgħidha billi ma kinitx. Eh, eh, l-intenzjoni taħħa li wieħed jarresta persuna jitfaħħal ħabsu jinsija jew inkella li toħroq inkonvenjenza għal għal persuna minħabba eh, li ikun hemm applikazzjoni għal jgħida e billu li tkun anka skaduta u laqas ma nisaw aħna napplikawa għal reati minuri huwa id-dovera l tagħna u tal-gvernijiet nazzjonali li um, ikun hemm um, eh, nerġgħu indaħlu l-fiduċja, jkun hemm din ir-riforma, jkun hemm il-proporzjonalità ġudizzjarja applikata, il-kriminali m'għandhomx ikollha fa jistaħbaw fl-Unjoni Ewropea. Imma l-ingredient neċessarju għal ġlida kontra l-kriminalità hija fiduċa fiduċja min-naħa tal-ċittadini um, fis-sistema nifissa. Grazie ħafna. Eh, prije svega htio bih zahvaliti izvjestitelj. Mela. Nirringrazzja rapporter fuq dan ir-rapport eccellenzi illi eh, eh, illi um, jintuża biex jinqabdu il persuni suspettati minn min reati kriminali. Għanna u kol statistika minn minn l-2009 sissa e, e, wieħed minn kull ħames warrant biss e, saret esekuzzjoni tiegħu u hemm difetti fis-sistema. Għalhekk aħna għandna nipproponu titjib il-Kummissjoni hija inkarigata minn illi tagħmel dawn il-proposti. il proposti Jiena ċert li l-qafas legali tar-regolament eh, veru għan naqra vaga u l-istati membri għalek għedin jaġixxu kif jidrilom huma. Jekk aħna ntejbu il sistema allura il-percentaċ ta' esekuzzjoni ħajola u koll. Thank you. Um, we hear a lot about fundamental rights in this. Inna nisimgħu ħafna fuq drittijiet fundamentali. L-Ingilterra kellna ħafna drittijiet fundamentali anke qabel ma siħibna fl-Unjoni Ewropea. U dawn ġew stabiliti matul eh, sekli ta' snin permezz ta' eh, mezzi differenti legali dawn is-salva din is-salvagwardja sa qed tiġi meqruda bil-ħolqien ta' sistema tal-Ġustizzja Kriminali Ewropea l-EAW kienet il-kawza ta' ħafna inġustizja u daw ħajkomplu jikbru. Issa għanna li IO illi ħatati il-saxħa l-polizija illi jitolbu l-polizija Angliża li jagħmlu dan l-arrest fi Il-gvernijiet ta' kollezzjoni issa għandu id-dritt li anka jagħmel opt-out minn uh, dawn il-135 miżuri Eh, huwa deċida li jagħmel opt-out minn 100 u eh, jaċċetta 35 ħafna minn dawn il-mija li uh, għamlu opt-out minnhom fil-fatt ma issa skadut. Il-35 uh, miżura li huma ħajamlu opt-in għalija huma l-aktar perikolużi fosthom um, l-EAW. Dawn mhumiex neċessarja x'tiġa hemm miżuri ta' assistenza reċiproka fil-pajjiż li permettu lill-pulizija li jokoperaw ma' xulxin fis-sistemi ġudizzjarji transkonfinali. Din mhux dwar kooperazzjoni, hawnhekk qed nitkellmu dwar armonizzazzjoni ta' sistemi lokali Eh, legali din l-ideoloġija ta' din l-Istati Uniti tal-Unjoni Ewropea. Jekk serju David Cameron dwar li jerġa' jikseb il-setat mill-Unjoni Ewropea għandu l-opportunità issa li jagħmel dan għad baqa' żmien li wieħed ibidel id-deċiżjonijiet u jagħmel opt-out minn dawn il-miżuri kollha. U bekk iħares interessi u l-libertajiet ta' ċittadini Ingliżi imma jiena naħseb li t-Tories ħajamlu dak li dejjem jagħmlu u eh, bijaw li ċittadini Ingliżi eh, f'din l-Unjoni Ewropea. Ewropea. Unsere nächste Sprecherin ist unsere Kollegin. Grazie, kellim li Ija, e Signora Corazza Bilz. Grazie, President, Kommissarju, Napoggia bisħiħ li għajow eh, xini taħt l-opportunità l-Istat membru li jitlop l-Istat membru jihor sabiex jisiru investigazzjoni sabiex jissolvew uh, Eh, reati serji sabiex nġildu l-pornografija forti t-tfal, il-traffikar ta' droga, traffikar ta' bnedmin, terrorizmu, jew falsifikar u kriminalità bżonn naħdmu mill-qrib flimkien. Kriminalità s dejjem iktar komplessa, sofistikata u mobli. Irridu nagħtu għodda imtejba lill-awtoritajiet sabiex eh, res u kriminali u demokrati u meta dawn anka jċaqalqu mod transkonfinali. Dan huwa dwar ir-rikonoxximent azzjoni ta' stati membri oħrajn u li ngħinu l-xulxin sabiex isiru l-investigazzjonijiet. Kompetenzi nazzjonali u forzar ta' liġi għandhom jiġu rispettati f'kulħin. U l-liġi nazzjonali tkompli tapplika il-liġi kriminali, il-regola eżistenti ta' kooperazzjoni ġudizzjarju ma' semplifikati u prosekuturi mżon jaħdmu b'mod effiċenti wkoll l-introduzzjoni ta' limiti ta' ħin iħaffef il-ġbir ta' provi kruċjali minn stat membru ieħor. U importanti wkoll l-introduċu klawzuli ta' salvagwardja sabiex inħarsu drittijiet fundamentali tal-persuni suspettati u regoli ċari dwar ir-rimedji Sur President, kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati membri hija ċentrali sabiex niġġieldu kriminalità transkonfinari. L-IAO flimkien mal-EAW huma eżempju tajjeb ta' x'nistgħu nagħmlu flimkien fuq livell Ewropew illi tassew joħloq benefiċċji għaċ-ċittadini Ewropej blijajaw nżidu sigurtà għaċ ċittadini u fl-istess ħin inħarsu l-integrità tagħhom. Huwa pass il qudiem sabiex ikonna sigurtà fl-Ewropa kif mitlub mill-programm ta' Stokkolma. Grazzi, Signor President. Grazie. Revole Biden Holzer. Si, għatlet minuti l-onorevoli eh, Maiden Holzer. Grazzi li jow hija parti importanti mill-kooperazzjoni ġudizzjarja wa pass il qoddim għall-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma u koll. Din hija inizjattiva illi inizjalment ittieħdet minn seba' stati membri inkluża l-Awstrija u mhux xi ħaġa li bdiet mill-Kummissjoni. Dan juri li għal darb'oħra stati membri u l-interessi tal-Stati membri u l-interessi tal-Unjoni Ewropea mhux neċessarjament u ma jgmarru kontra xurxin. Fil-politika ta' sigurta iktar tista' tinkiseb permess ta' kooperazzjoni u essenzjali il-intejbu arranġamenti sabiex ninvestigaw liġi kriminali fl-Ewropa. Ħafna organizzazzjonijiet illi ġa jeżistu għandhom diffikultajiet u ostakli u nixtuq neradikawhom dawn dan wassal għal kooperazzjoni iktar effettiva rridu niżguraw li l-istrumenti li nimplementaw ikunu effettivi fir-realtà. Fil-passat kien ostakli burokratiċi li jagħmlu diffiċli għal pulizija anka fil-prattika dan mhux fl-interess ta' ċittadini jew oħrajn il importanti illi individwi il privatizzat individwi individwu tkun fis sessin forzar ta' liġi ħaġa sensittiva l-aħħar u huwa essenzjali li naħdmu b'attenzjoni kbira hawnhekk għaliex rridu nħarsu l-interess tal-persuna akkużata. Id-drittijiet fundamentali u libertajiet ta' persuna huma żgurati fil-Karta Ewropea u huma u nħu kostanzi li fil-taħdidiet mal-Kunsil irnexxiela nintroduċu klawzola importanti ħafna. Naħseb illi għandu jkun possibbli biss li investigazzjoni tibda jekk wieħed jħares l-integrità u drittijiet ta' persuna. Miżuri li huma konformi mal-liġi fi stat membru ta' eżekuzzjoni jistaw uh, jiġu nkluż dan ifisser li hemm limt importanti fisseħ u dan huwa importanti sabiex niżguraw ma jkunx hemm abbuż tas-sistema. Biddinna l-arranġamenti grazzi għal proposti u l-emendi u burrejna illi norbt importanza kbira ma' kooperazzjoni fuq livell ta' polizija u livell ġudizzjarju u għanna diversi punti komuni fost gruppi politiċi. Grazzi li rapporter u xadow rapporter għaliex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 l-anzilja jew se jkun iktar pranza mill-AW għaliex ikkopri proċeduri għaliex tajb niġbru provi anka barra il-pajjiż minn fej kun għaddejn il-proċeduri. Nifetxu provi u il-xida hija ħaġa importanti. U dan l-istrument propju għalek hija dan huwa strument li se jagħmel kooperazzjoni bejn il-sistemi ġudizzjari fl-Unjoni Ewropea Eh, aktar saħħi tal-kooperazzjoni qed insaħħuha ma fl-istess ħin iridu nifukaw aktar fuq il-livell ukoll ta' ta' skemi ta' ġustizzja fl-Stati membri. Stati membri u ċittadini ħafna drabi jilmentaw dwar il-mod kif topera l-ġustizzja u din għandha tkun xi ħaġa li ċ-ċittadini jistgħu jafdaw fuqha. Grazie onorevole Bonanini, un minuto. Grazie l'onorevole eh, Bonanini. Grazie, pres Grazie Presidente. Orta Ewropea ta' daġni penali u li għajoma ċentrali fi spazju eh, penali europeo. Hawnhekk qed indaħlu strumenti li huma aktar b'saħħithom minn dak li kellna sissa. Fl-istess ħin il-ħtieġa li niżguraw rispett tad drittijiet fundamentali tal-bniedem espressi mill eh, minn diversi bnadi għall-investigazzjoni ta' każijiet speċifiċi dan is-sens huma prezzabbli artiklu 56 fil-rapport il-monitoraġġ fuq l-applikazzjoni tal-EAW wassal għal riżultati mhux mixtieq għaw għandna wkoll għasijiet illi naqru mill-ħarsien ta' dritti fundamentali li nsibu fl-artiklu 6 tal-Karta Ewropea. Is kien hemm pożizzjoni fuq min joħroġ li jgħidha bilju u dan wassal għall użu zbilanċat fil-prattika. Rakkomandazzjoni oħra hija rwol ċentrali. Qed nagħmel referenza l obbligi ta' fuq stati membri illi jiżguraw dritt effettiv skont artiklu 13 tal-Karta Ewropea kontra l-eżekuzzjoni ta' strument ta' rikonoxximent reċipriku. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu sal-Onorevoli Jakolino, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjora President, Komissarju Redding, m'hemmx dubju li l-miżuri ġudizzjarji li qed niddiskutu llum huma ta' importanza kbira fl-istruttura u fil-bini ta' spazju Ewropew uniku ta' ġustizzja anka mill-perspettiva penali. L-effettività tal ġustizzja però jgħaddu minn strumenti konkreti u li jaħdmu għal daqstant hemmżon rikonoxximent reċipriku sħiħ u eżekuzzjoni eh, tajba bejn l-Istati membri. Fuq eh, l iaw Kienet tajba riflessjoni li talbet il-rapporter Latford fuq l-użu skont kriterji proporzjonali għax minnaħa emżon ninħarsu drittijiet fundamentali u minnaħa l-oħra emżon niksbu ċertezza meta mqabla ma e, ipotezi tarjat. Grazzi l-kollega Melo għal xol eċellenti tijaw anka bir-referenza tal-ġbir ta' investigazzjoni Ewropej. Dan iwassal għal aktar ċertezza fil-proċedimenti u bla dubju li palissa l-kooperazzjoni ġudizzjarja u kooperazzjoni fost il-pulizija hija essenzjali sabiex nibnu del spazju ta' ġustizzja sabiex minnaħa naqsu l-użu tal-EAW għal każijiet fejn irridu niġġieldu kriminalità transkonfinali jew il-każijiet fejn hemm bżonn nirrikorru għal kustodja kautelari fuq il-li għajom minnaħa l-oħra u importanti ħafna l-ispejjes iħallasom il-stat eżekuzzjoni u tajjeb li anka permezz ta' videoconferencing nisimaw Eh, x'għandhom xi jgħidu da dan huwa modell ta' riferiment anka fuq livell organizzattiv. Fl-aħħar u għawnek Sinjura President, huwa importanti ħafna dawn l-istrumenti anka għal rigward tal-Prokura Ewropea illi il-plenarju ta' marzu ser tiddiskuti rapport fuq dan is suġġett li ma' rapport nittama li jem iwittitri għaxol tal-Konsil u l-Komissjoni fil-żmien li ġej. L-Onorevoli Moraj, xal minuti. President, titilu uh, tajt evidenza qoddim il-House of Lords fuq l-effettività tal vaw fil riċerka tiegħi tal-limt bħala ċittadin Ewropew. Illi fil-fatt li e aw kien effettiv għall-aħħar u fil-fatt sar kizba kbira fil-qasam ta' kriminalità u ġustizzja, però kif kulħadd jaf kien hemm bżonn riformi urġenti fuq fejn kien il-bilanċ naħseb eh, jirrisponda il rapport ta' Sr. Ledford u l-grupp tagħna huwa lest jappoġġa xogħol tagħha sabiex eh, biex ma marrux il-bot mill karakturi ta' kif ġit impinġija li AW kif il-kooperazzjoni ta' ġustizzja hija ħaġa ħażina bżonn li konna l-evidenza proviċari li jsejħu għal Ġġar eżatt ħażin fl-AW fil-Beltijaj, fl-Londra u f'pajjiżi fil-Renju Unit fil-każ ta' Maggie Hughes, il-Kummissarju ta' Ftajjeb u Bina Robert illi soffrew attakk eh, minn gang waqt eh, btala fi Kreta, issa arrestajna lil minn min kien responsabli permezz tal-EAW anka li bombardjar fl-Ulju tal-2005 f'Londra u kol tres u dim il-ġustizza minħabba EAW. Mem kazijiet trivjali, hemm ħafna individwi illi kollom zminiet twal ta' detenzjoni qabel jersuq dim il-qorti. U hemm ħafna iktar li għandu jiġi riformatu dak u xogħol irdu nagħmlu l-impre ejja nsibu bilanċ, ejja namlu riformi sabiex nsibu oġġettività bilanċ u namlu xolna hawnhekk para MPs sabiex niksbu l-bilanċ li jemson. Dan ma jfissirx li riformi mhumiex neċessarji. Imma meta namlu xolna fuq li AW sibna xaħġa ta' valur eh, kbir. Meta tħares lejn il-fatti u l-sipu li għawnek namlu xaħġa fil-ġustizja transkonfina li hija effettiva ħafna ċittadini Ewropej. Imma meta mbagħad nitlu fid-dettal eh, naraw l-istampa kif fil-fatt. Uh, Mr. Moraes, there is a... Sir Moraes, hemm blokkarda lik. Okay, please. Ik joġbok. Claude, nishtiqek ktir tira xaħġa li għad fil-diskors, għamilt referenza għal Kreta u l-Sur Hughes u illi minn attakka jinsab uh, għaddej bil-qorti fil-Greċja. Le, dawk akkużati Daw innoċenti qabel insibuhom ħatja. Uħot minnom għazbis kienu prezenti fejsar l-attak, pero xorta nuqqas ta' provi kontrijom ma waqqafx eh, il-proċediment mill-ibda kontrijom. Naf li inti ġust jekk joġob il-kelma etteker li użajt eh, irtira u uża akkużat. Iva naf. Nasa paħjar kiko rajt u diskors tijaj fejn għad waqt btala fil-kreta um, minn attakkaħ għet issa uh, għaddej minn proċedur fil-qorti. Għandek raġun, mux eżempju tajje, pero għandek raġun. Pero il-punt li rrit najt Jek te permetti li President nispega li l-kollega l-punt li xtaqt najtu li jem eżempji varji fej li AW et eh, il-person qodem il-ġustizja b'mod rapidu. Uħut kazijiet ħafna drabi morru zmerċ naf li inti għandek eżempji palom musa nċħadom u għalek hemm bżonn riforma fl AW nittama li inti dal-punt irrispettaħ. Grazie. Grazie. L'onorevole Nicholson al minuta. Grazzi, President. Jiena mill-Irlanda ta' fuq u ninsabu f'pożizzjoni unika li l-unika parti mir-Renju Unit illi għanda eh, frontiera fuq l-art ma' stat membru ieħor. Il-frontiera hija ma tantx taf tiġġieled il-kriminalità li xi ħaġa diffiċli u perikoluża wkoll. U titlob fost l-iktar kooperazzjoni mill-qrib fost il-Pulizija fl-Unjoni Ewropea u xtaqt najt Eh, proset il-PSNI, il-Garda tal-Irlanda, fil-Repubblika tal-Irlanda, mod kif żviluppaw l-affarijiet reċentement. Il-kooperazzjoni li fil-passat ma eżistieċ fil-fatt li AW e hija fost l-iktar għodda importanti li għanna sabiex nidġildu terrorizmu transkonfinali. Minar dan, ma jkonniex bazi legali għall-estradizzjoni bejn Renju Unit u r-Repubblika tal-Irlanda, Dan iwassal għal pożizzjoni vulnerabbli l-Irlanda ta' fuq. U eh, anka għavna l-xaqsam assistenza reċiproka. Zgur din tibben sunt bati u minna jgawdu l-terroristi kriminali. bejn 2004 u 2013 fil-fatt l-Irlanda permezz tal-forzi tar-Renju Unit irnexxinu narrestaw diversi kriminali u jiena personalment nappoġġa li AW għaliex qed wassal għar-riżultati li nixtiequ. Grazzi. Grazie, onorevole Stier, due minuti. Grazie ħafna, l-onorevole Ster. Fil-qasam tal-liġi kriminali nemmen illi eh, tirtifa fuq l-AW hija pass fid direzzjoni tajba li tippermettilna niġbru provi u evidenza aktar faċilment f'każijiet kriminali transkonfinali. Xtaqt nikkonferma li l-AW għadu l-iktar mekanizmu ta' suċċess li l-Unjoni Ewropea għandu fil-liġi kriminali. Ovvjament ta' tem lokal titjib għal-armonizzar ta' prassi kif ukoll li nevitaw Franza Pawelli li tikka fil-ħruġ jew li għet jirċivi l-AW. Revizjoni tal-AW però mandux jirriżulta f'proċess sitwali żejjed jew li l-estradizjoni sir iktar diffiċli. Jina naħseb li għanna nisħu illi l-Istati membri għandhom japplikaw li AW minnajr manipolazzjoni politika. Per eżempju, kienem kas fil-Kroazja sajf li għadda kien hemm AW e għal żewġ uffiċjali għolja tal-politika tal-Polizija Segreta Ewropea illi għaltinna li għanna għatanna influenza ta' mill-istrutturi politiċi li kanna qabel li jistaw jimmanipolaw l-opinjoni pubblika u jħol oppressjoni fis sistema ġudizzjarja. Għal-kem ma kienux ma nreġistraw suċċess dan, grazzi għal reazzjoni tal-Komissjoni Ewropea, il-Gvern Zagreb kellu iċċedi l-imblokkar tal AW jippermetti l-rati u mux il-politikanti li jiddeċidu fuq ser jiġri l-daw l-uffiċjali. Din kienet rebħa għall istat Kroat u għall liġi Ewropea. Anke l euroċettiċi l-lum ikollhom jammettu illi tip ta' kriminalità fil-Kroazja kienet tispiċa mhux kastigata kikob bqajna barra mill-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni tal-AW fi Kroazja tfissret bidu ta' era ġdida fejn ħatmu għala mill-liġi u dan huwa kruċjali għal ġejjini tagħna għaliex m'hemmx żvilupp ekonomiku mingħajr il-istat ta' dritt. Grazie. Eh, Grazie. Is-Sinjura Flashikova Mixaw għalek issa naddi il-mikrofonu l-Sinjura Najte. Jina nishtiq najt kemtejn. Nishtiq najt kemtejn fuq il-mandat tar rest Ewropew. Xiftit snin ilu kienem pajis illi irrifjuta illi e, jestradixxi l persuna li kienet sospettata li kienet għamlet xi reati kontra l-umanità fil-91 13 ta' jannar din il-persuna għet dawn ir-rejati fil-Litwanja imma l-estradizzjoni ma setax seħ. Fil-rapport maħniex qed nitkellmu dwar eċċezzjonijiet illi Eh, fihom il-mandat tar-rest Ewropew jiġi pratikat wara eh, reati illi saru wara l-2002 u dan m'għandux jiġi applikat fil-każ ta' reati ehm, illi illuma l-iktar serji l-istati membri il-ġodda u koll għandhom jimpenjaw ruħom li ma japplikawx Jiena nixtieq li l-Kummissarju tiċċaranna ftit dawn l-affarijiet x'taħseb inti dwar din il-preskrizzjoni u jiġifieri il-possibilità li napplikaw li AW għarreati li kunu saru wara l-2002. Grazie, onorevole Tomasic. Grazie, onorevole Tomasic. Il-mandat ta' arrest Ewropew huwa għodda importanti fil-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-istati membri għaliex istwaqqaf lil kriminali illi setaw jinħbew minħabba nuqqas ta' koordinazzjoni tajba l-Kroazja. Dan huwa pass importanti għax iċ-ċittadini Kroati kienu vittmi tal-segreti eh, tas-servizzi segreti fil-Jugoslavja U dana aħna nitolbu il-kooperazzjoni bejn il-Kommissjoni u l-Istati membri biex jirċivu iktar taħriġ fil-Kroazja kien hemm uh, orti illi deċidiet illi testradixxi li Sur Pekovic minħabba til ta' immigrant Kroat. Imma orti oħra ma estradixxieċ persuna oħra għall-istess akkuża u dan juri kemm importanti l-mandat Ewropew ta' arrest għalina. L-Onorevoli Bilen. President, grazzi ħafna il-mandat ta' arrest Ewropew huwa maħsub biex iħaffef il-proċeduri meħtieġa li umbat iwaslu għal bit u kundanna ta' kriminali minħabba dan l-istrument il-żmien tal-estradizzjoni tal-persuni suspettati tnaqqas ħafna l-istati membri jridu jkollhom garanziji illi il-kriminali illi huma mitluba li jintbatu f'pajjiż ieħor minħabba l-mandat ma jaħarbux mill-kastik dan jista' jwassal però għal ċertu eh, ġustizzja selettiva li tal-istrument jista' jintuża żejjed jew inkella ma jkunx hemm rispett tal-prinċipju ta' proporzjonalità. Għalhekk jiena nappella illi jsir użu aħjar ta' dan l-istrument biex hekk ma tiġix imdajfa il-kredibilità tiegħu. L-Onorevoli Paxka. Grazzi, Signora President, l-spazju Ewropew komuni għamla faċli illi wieħed jiddefinixxi il-kooperazzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji il prosekuzzjoni ta' kriminali transkonfinali deċiżjoni qafas fuq il-mandat ta' arrest Ewropew mill-2002 joħloq ħtieġa illi jiġu segwiti proċeduri u fuq bażi tal-fiduċa reċiproka. Pero hemm xi djufijiet f'din is-sistema għalhekk hemm bżonn illi l-Kummissjoni tfassal sensiela ta' miżuri leġislattivi biex uh, telimina kemm jista' jkun dawn in-nuqqasijiet barra minn eh, mis-sejbiet li ġew preżentati fir-rapporti tagħha għandha wkoll twetta analiżi ta' mandati ta' arrest Ewropew li ma ġewx eżegwiti sabiex nkunu nafu li ma' huma dawk loqsma li mhux qed jaħdmu sew. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Kummissarju Kjoġoba. President, jiena nixtieq infakkar l membri onorevoli li hemm regoli speċifiċi fil-qasam tal-ġustizja u affarijiet interni li huma differenti minn dawk ta' oqsma politiċi oħrajn. Per eżempju, skont it-trattat ta' Lisbona, l-istati membri jistaw jagħmlu proposti legali mingħajr il kummissjoni dana u għal-kas tal-ordni ta' investigazzjoni Ewropew u fortunatament għawnek il-Parlament u għanvolut fil-proċess ta' kodeċizjoni u seta' joħroġ bi proposti illi reġa ħalaq bilanċ bejn is-sigurta u drittijiet. It-tieni element u għalli qabel it-trattat tal-Lisbona l-Istati membri seta' jippreżentaw proposti minajr il-Parlament Ewropew, minajr il-Kommissjoni, minajr il-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja Fortunatament, dan il-perjodu jintem mill-ewwel ta' Diċembru. Aħna ma nkunux għadna mbagħad iktar fil <clears throat> fil-kuntest ta' eċezzjonijiet. Issa fuq il-mandat ta' arrest Ewropew irrid nisħaq illi din id-darba nittama illi din id-direttiva tkun implementata u applikata mhux bħal qafas tal-mandat eh, tal-provi li ġi implementat biss minn żewġ stati membri jiena qed ngħid il-Parlament ukoll li l-implementazzjoni ta' din id-direttiva mbagħad tista' tiġi eh, monitorjata mill-Kummissjoni u l-Kummissjoni mhux se toqgħod lura mill-li tieħu passi kontra dawk illi ma jagħmlux trasposizjoni tar-regoli jew li ma japplikawhomx. L-istess se jott għal mandat ta' rest Ewropew għaliex mill ewel ta' Deċembru il-fażi ta' tranzizjoni ta' trattat ta' Lisbona tintem U minn dik id-data mbagħad il-Kummissjoni tkun tista' mbagħad eh, tieħu passi kontra dawk illi ma japplikawx il-mandat tar-Rest Ewropew kif suppost. Aħna mbagħad naħdmu biex niksbu implementazzjoni sħiħa u fil-każ ta' strumenti bħal l-Ordni Ewropew ta' Supervizjoni eh, aħna ridna innaqsu iż-żmien ta' detenzjoni qabel is-smih fil-qorti fil-każijiet u kun importanti illi konna dawn l-istrumenti kollha illi jaħdmu flimkien. U irrit nerġa' għal darboħra nisħaq it-tip ta' xogħol li aħna inna namlu għal bosta snin u għawnek qed nirreferi għal drittijiet għal smieħ ġust li huma drittijiet li huma eh, proposti prezentat mill-Kummissjoni għabbażi ta' Trattat ta' Lisbona biex tibbilanċja s-sigurtà ma' drittijiet tal-individwi. Dawn id-direttivi il koll fihom elementi speċifiċi li saħħu l-applikazzjoni tal-mandat ta' arrest id-dritt għall-interpretazzjoni u għall-traduzzjoni, id-dritt għall-informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom, id-dritt għall-aċċess għall-avukat u aċċess għall-avukat anki fil-pajjiż ta' oriġini u anki fil-pajjiż ta' destinazzjoni eh, minħabba l-mandat ta' arrest dawn huma drittijiet illi issa jeżistu. Issa lajnuna legali, preżunzjoni ta' innoċenza, eh, drittijiet proċedurali għat-tfal u persuni vulnerabli il-koll huma importanti ħafna sabiex tassew ikonna dan il-bilanċ illi sfortunatament qabel eh, it-trattat ta' Lisbona ma kienux jeżistu. Il-Parlament issa għandu l-possibilità li implementom dawn. Jiena jiddispjaċini illi għatem ċerti stati membri illi ma jridux jipparteċipaw f'dawn l-elementi ta' um, drittijiet għal smieħ ġust għal ixtina miex pozizjoni li għanda tieħu l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, issa l-onorevoli Melo għal żewġ minuti. Signora President, din id-direttiva se twassal għal iktar ġustizzja għaliex Bekk l-inkjesti kriminali se jkunu iktar effettivi fir rispett ta' drittijiet tal-bniedem u tal-proporzjonalità. Il-forzi tal-Polizija Ewropej iridu investigaw ir-reati. Ovvjament għalhekk feċ feġġa din il-ħtieġa u il-Renju Unit bħal Franza, bħal Portugal, bħal kull wieħed minn 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea se jkollhom jimxu fuq dan imma peress li aħna qegħdin f'żona komuni fl-Unjoni Ewropea rridu niżguraw li l-persuna li tkun wetqet reat tiġi investigata, tiġi iġġudikata permezz ta' smih ġust, mbagħad jekk il persuna tinsab ħatja tiġi kastigata jew inkella tkun meħlusa. L-Unjoni Ewropea hija żona ta' libertà kuljum aħna infakru din il-libertà permezz ta' dawn l-istrumenti li jiprofdu l-garanziji kollha li soltu jeżistu fil-pajjiż fejn hemm l-istat ta' dritt għal persuni li qed jiġu investigati, persuni li huma akkużati jew ikunu qed jiġu investigati, ikunu suspettati dan dejjem jiddependi mill-arranġamenti ġudizzjarji, ma ħaġa waħda hija ċerta illi mbagħad f'Schengen huwa iktar faċli li l-persuni jivvjaġġaw b'mod ħieles u anke wkoll li u reati waqt li imorru minn pajjiż għal ieħor u jekk il-rati jibqgħu lura u l-pulizija ma jistawx jirribattu għal dawn il-reati li wettqu tal-persuni, mela lura jkollna żona tal-libertà illi ma tkunx irnexxiet għaliex ma jkunx hemm ġustizzja fija għal darboħra, Sinjura President, nirrigrazzja li Shadow Rapporters, il-Kommissjoni u l-Kunsill. Grazzi l-Onorevoli Ladfed. Grazzi, Signora President. Jiena naqbel ma da kollu l-intqal jew kważi f'dan id-dibattitu u nirringrazzja l kulħadd eh, li għadu sem imma dwar dak li għal sur Nicholson dwar is-sitwazzjoni li hemm fl-Irlanda. Jiena naqbel ukoll ma dak li għal sur Batten fuq il-kelma ehm, mixli. Imma musse se jiskanta sur Batten illi jiena ma naqbilx miegħu u jiena nistenna illi il-mexxej tiegħi se jiġri bih lill-mexxej tiegħu fil-dibattitu li se jkun hemm fir-Renju Unit. Issa, hemm żewġ punti li jiena ma semmejthomx fil-bidu rrid nisħa fuq l-importanza illi aħna natu l-kwistjoni tal-detenzjoni eh, twila wes u eh, detenzjoni ta' persuni illi eh, f'kondizjoni fqar ħafna u nittolbu l-Kommissjoni biex tara x'mezzi hemm biex dawn l-standards jittiebu u anki proposti leġislativi dwar detenzjoni ta' qabel is fil-rati. Umbat, uh, puntiħor, taħriċ aħjar ta' dawk illi jipprattikaw fil-qasam tal-liġi u l-bżon ta' poċ għal avukati ta' difiża li jaħdmu f'dan il-qasam. Jiena naqbel mal-Vice President Redding eh, dwar il-direttivi fil-roadmap il t-nidi terba snin ilu jiena kont il-rapporter fuq l-ewwel wieħed jiena qed ninsisti mal-Gvern tal-Renju Unit dwar il-direttiva fuq id-dritt tal-avukat u anke għall-implementazzjoni tal-Ordni Ewropewa Supervizjoni ħadd gost illi huma eh, daħlu fil-ordni tal-investigazzjoni Ewropew u anke żewġ terzi tal-miżuri tal-Lisbona. U din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn ir-rapport tiegħi jitlob għall l-implementazzjoni fi żmien tal-istrumenti kollha tal-istrumenti tal-ġustizzja kriminali ta' l e io u miżuri kollha ta' drittijiet proċedurali. Jiena nemmen li eh, hemm bżonn ta' setat ta' Eh, li kunem il-seta tal-ksur, imma jiena kont dizappuntata eh, li ma kienxem uh, eh, tweġiba proattiva minnaħa tal-President Redding li għalet li jekk aħna nerġaw nibdew nirrevedu il-mandat tal-Rest Ewropew, għadu kmini wis għal dan, ehm, għalli xina nemmen illi dak li qed jisir bħalissa mhuwiex biżejjed u jiena nixtieq illi il-Kummissjoni taħdem f'qafas ta' kooperazzjoni mal-Parlament sabiex aħna niksbu proposta leġislattiva minnant il-Kummissjoni fis-sena li ġejja. Intom smajtu uh, il-Parlament kif esprima l-opinjoni tiegħu u dan mux, din mhux opinjoni li aħna lesti li ninjorawha. Um, there is a blue card for you. Signora, għandek blue card taċċetta? Mr. Button. Sir Batten. Sinjura, inti tkellimt dwar id-detenzjoni twila wista qabel il-smieħ u naqbel miegħek li dan għandna nqasruh, imma inti taqbel li waħda mir-raġunijiet għal dan huwa li meta l-persuni jintbatu fir-Renju Unit, il-pulizija rridu jkunu ready rridu kollhom kas lest biex imorru l-qorti qabel ma jistgħu jitolbu l-estradizzjoni ta' xi ħadd fil-waqt li fil-kontinent skont ċertu sistemi imħalfin eh, li qed jagħmlu l-investigazzjoni jistgħu iżommu persuni f'detenzjoni waqt waqt li preparaw il-kas jista' jkunu xhur u snin taqbel miegħi illi kull forza tal-Pulizija fl-Unjoni Ewropea għandha tkun lesta bil-kas qabel ma jitolbu l-estradizzjoni ta' persuna. Iva, żgur li naqbel miegħek bisħieħ ukoll Il-mod kif nu miktub il-mandat ta' rest Ewropew huwa f'każijiet ta' qabel ismieħ huwa għal finijiet ta' prosekuzzjoni kriminali u mhux għal finijiet ta' investigazzjoni li hija waħda mir-raġunijiet għalfejn l-ordni ta' investigazzjoni Ewropew se jkun daqshekk importanti biex inneħħi naqra mill-pis tal-EAW għalek aħna semmejna illi kunem il fil-rapport il-bżon illi il-kas ikun lest qabel mal-persuni jintbatu. biex il-rati fiż-żewġ pajjiżi kun jistgħu jikkonsultaw bejnietom. Hemm sistemi differenti fl-istati membri, aħna maħniex qegħdin nagħmlu ġustizzja kriminali uniformi fl-Unjoni Ewropea għalhekk hemm bżonn ta' rikonoxximent reċiproku ma' importanti għaliex detenzjoni qabel il-ismeħ fil-qorti hija problema kbira aħna għanna konstituent Andrew Simju illi għadda minn esperienza kera ħafna li għat ma jmessu għadda minna l netta li naħseb illi il-rati fir renju Unit missom maċċettawx l-estradizzjoni tijaw imma jena naħseb illi il-mandat tal-rest Ewropew għandu jintuża l-finijiet tal-prosekuzzjoni u mux għall-investigazzjoni. Grazie, la diskussjoni konġunta è chiusa, la votazione. Tajjeb, mela, issa wasanna fit-tmim dan id-dibattitu nivvotaw għada f'nofsinhar.